Di jissa dibattitu li jmess nishtiq ninformakom illi mill-LCR riċivejna talbiet ta' sostituzzjonijiet kif ukoll ta' eh, nomini tal istituzzjoni parlamentari. L-lista tinsibuha fil-minuti ta' din is-sessjoni. Dawn in-nomini u sostituzzjonijiet jiġu meqjusu approvati fil-każ li ma jkun hemm l-ebda oġġezzjoni qabel l-approvazzjoni tal-minuti. U wara dik l-informazzjoni nistgħu ngħaddu issa għal punt li jmiss fuq l aġun